li tal-lat ħajkunu publikati fil-minuti ta' din il laqgħa Jiena smajt min-naħa tal-IPP tad Demokratiċi Kristjani kif ukoll tal-Partit tal-Ħodor illi għandhom żewġ ħatrijiet f'dak li għandu x'jaqsam delegazzjonijiet interparlamentari u l-lista ta' dawn il-ħatrijiet tistgħu jsibuha wkoll fil-minuti. Jekk sakemm ma jkun adottati l-minuti ma jkun hemm l-ebda ġezzjoni dawn il-ħatrijiet ħajkunu ratifikati issa nixtieq illi ngħaddi għall-aġenda tagħna għall-erbatijiem li ġejjin l-aħħar abbozz tal-aġenda